U issa nistgħu ngħaddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna punt miżju dwar is-sitwazzjoni attwali ġewwa l-Ewropa minħabba s sitwazzjoni tal-ajru u t traffiku tal-ajru. Ikolli ngħid mm, wara l-iżviluppi riċenti u flimkien mal-gruppi politiċi nixtieq nagħmel din l-emenda għall-aġenda tal-erba' emendi ġodda fil-fatt. Dawk il ġew adottati il-biraħ fil-ħamsa u nofs jgħat nitkellem dwar tibdiliet oħra. Qed inneħħu dan il-punt fil-fatt minħabba t trasport u l-problemi ta' trasport din il-ġimgħa is-sur Karido ħajkollu jitlaq minn Brussell l-erba fil-sitta ta' wara f'senar. U għadda sant jistax ikonna ir-rounds ta' mistoqsijiet ta' soltu. Ir-rapport ta' Sovjetiko dwar l-efficienza ta' enerġija tal-bini ħajtneħħa minħabba li dan ir-rapport ma ġiex adottat fil- Kumitat Parlamentari it-tnejn li għadda. Ħajkun hemm mistoqsija orali dwar il-proibizzjoni ta' sjonida fil-minieri. Wara d-dibattitu Swift tal-lista tal-passiġġieri Is-sessjoni tal-erba ser tagħlaq fis-seba ta' flaxija u għaldaqstant mill-ġdid ngħid li nħejna dawk il-punti mill-aġenda tal-erba illi ma nistgħux ma nistgħux jiġu diskussi. Bħal riżultat ta' dan is-sessjoni plenarja ta' nhar l-erba mhux se tispiċċa f'nofs il-lej iżda ħadd tispiċċa fis-seba ta' flaxija. Dan wara l-konsultazzjoni mal-presidenti tal-gruppi politiċi. Għanna talba l-mikrofonu. Sur Kremla. Sur Klava. Il-kellem mux prezenti. Għanna sur Rubik, jek jazbok. Grazzi, Sur President. Ma nafx nista' nagħtol nistaqsik jekk se jkun hemm stawa klaqat tal-Kumitat jekk se jkollna interpretazzjoni l-erba' għal qatt